Good morning, colleagues. Let's start. Уважаеми колеги, моля да имате... Ладва Тайба, колеги. Обедната ни среща днес от 14 часа до 17.30 беше отменена. Il-laqa ta' war nofsinhar mis-satejn sal-amsana ġiet ikkanċellata jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għall-aġenda nistgħu nadottawha. Mhux qed nara li hemm oġġezzjonijiet. L-interpretazzjoni hija disponibbli fil-lingwi kollha barra il-Finlandiż, il-Latvjan, il-Litwan u l-Irlandiż. Ehm, l introduzment ta' rakomandazzjoni tal-koordinaturi regola 214 skont din ir-regola Araw il-nota tal-feedback tal-laqa tal-21 ta' jannar tal-2020 din in-nota tista' issibuha fil-dokumenti tal-laqa. Għanna nominazzjoni tal-rapporters. Andrej Kovarik mill-Grupp Renew ġi nominat rapporter fuq ir-rapport libe dwar il-proposta ta' deċizjoni tal-Konsil fuq il-konklużjoni tal-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Repubblika ta' Belarus fuq il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżas. Dan huwa rapport eh, tal-2017 żbarra 0182. L-Onorevoli Rand Vince mill-PPE ġi nominat rapporter fuq l-opinjoni libe għal afet u l-inte fuq il-mandat tan negozjati tar relazzjonijiet futuri mal-Renju Unit. Numru 2020 barra 2023. Il-Komitat jaċċetta dawn id-deċiżjoni tal-koordinaturi u r rakkomandazzjonijiet skont regola 214 m'hemmx oġġezzjonijiet ngħaddu għal punt li tal-aġenda. Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub E0025519 lejn il-Kummissjoni minn Cornelia Ernst Milgue fuq il-kontroll tal-immigrazzjoni Ewropea lejn il-Marok. Eżis kollegi, l-ewwel punt tal-aġenda tagħna għandu xi mistoqsija għal toġiba bil-miktub l-Komissjoni fuq il-kontroll tal-Immigrazzjoni Ewropea l-Marok. Din il-mistoqsija trasqet minn Sinjura Cornelia Est mill-Gwe. Fit-tnejn wissu, però e, fi żmien l-iskadenza ta' siġimat speċifikata f'paragrafu 3 ta' regola 1 3 8 ma irċeviċ risposta minħabba li ma kienx hemm risposta u skont paragrafu 5 tar-regola wieħed li ta' 8 l-koordinaturi ddeċidew li jressqu din mistoqsija u din il laqgħa tal-liba tal-lum u il-Kummissjoni ġiet missina sabiex tagħti informazzjoni motorali. Għanna manna l-Sinjura Davinia Wood li hija il-kap tal-unità ta' DG Home fil-Direttorat għall-Istrateġija u l-Affarijiet Ġenerali eh, fl-Unità tal-Istrateġija Internazzjonali. Issa ser nadi il-kelma lis sinjura Cornelia Ernst illi resqed il-mistoqsija. Anzi, jgħid sur President, ħanaddi l-ewwel kelma lill kummissjoni Min jixtieq jitkellem f'isem il-Kummissjoni? Grazzi ħafna, membri onorevoli. L-ewwel net nixtieq verament niskuża ruħi f'isem il- Kummissjoni għaliex domna ma irrispondejna għal din il-mistoqsija sensitiva nassigurakom illi il-President von der Leyen staqsit sabiex il-Komissarju kollha jagħtu l-akbar importanza lejn dawn il-mistoqsijiet mill-Parlament Ewropew. Nassigurakom illi t-tweġiba ser tasal dat, però diġà nista natikom xi indikazzjonijiet. L-ewwel net l-Unjoni Ewropeja ilha tappoġġa l-istrateġija tal-Marok għal l-azil u l-immigrazzjoni sa mill-2014 u kien hemm investiment ta' 342 miljun euro il-protezzjoni tal-immigranti, assistenza legali, it-tisħiħ tal-politika tal-migrazzjoni fuq livell ċentrali kif ukoll lokali. tenfasisa fuq dialog fuq l-immigrazzjoni, il-ġilda kontra il-traffikar ta' l-immigranti u il-bnedmin il-pakket ta' 342 miljon euro li nata mill lil marok mill naħat ta' komissjoni fl-2018 li zdid berba miljoni fl-2017 saħa l-istrateġija tal-Marok minnaħa min, permezz ta' żewġ proġetti l-implementazzjoni ta' aġenzija statali u kien hemm organizzazzjoni internazzjonali li tat taħriġ u tamir għal ġestjoni tal-frontieri. Dawn huma l-aktar ambulanzi, vetturi u trasport off-road, però kif ukoll tamira telekomunikazzjoni, kameras u il-GPS kien hemm investiment ukoll fuq ta'mir forensiku u ta' IT proġetti jikontribwixxu sabiex iżidu l-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Marok u jintlaħaq dialogu u sħobija f'diversi joqsma relatati ma' l-immigrazzjoni u s-sigurtà. Id-diskussjonijiet huma dejjin mal-awtoritajiet tal-Marok sabiex insaħħu l-kooperazzjoni u l-involviment reċiproku dwar l-immigrazzjoni bħala parti minn eh, sħobija sħubija strategik iktar mifruxa l-autoritajiet Marokkini u l-Unjoni Ewropea qed jikkonsidraw li jżidu l-kooperazzjoni ma' diversi aġenzija bħal dik tal-Gwardjani tal-Frontieri u l-Kosta u l-Europol. Il-Kummissjoni wkoll ħadet l-impenn illi timplementa approċċ sejta governanza fis-ħobiet ma' pajjiżi terzi naqdu l-istrumenti kollha mill-kummerċ, eh, politika tal-viża u għajnuna. Dan sabiex ikun hemm sħubija li tibbenefiċja li tkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Grazzi ħafna. Bogu darevi. Sigad давам думата на госпожа Еност която изпрати въпроса за Grazie ħafna rappresentanta tal-Kummissjoni sa ngħaddi l-kelma li Sinjura Ernst li res din mistoqsija għal tweġiba bilni Nista' ngħaddi l-kelma wkoll il-membri jara jixtiequ jitkellmu minħabba li ma tantx għandna ħin jekk jogħġobkom żommu l-interventi tagħkom għal massimo ta' żewġ minuti. Sinjura Ernst. Forsi m'għandix bżonn ta' żewġ minuti wara kollox. Nixtieq inkun nafsa fejn ir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea huma użati għal bini ta' ħitan fuq il-frontiera u x'inhuma x'inhi kombinazzjoni ta' riżorsi Spanjoli u tal-Unjoni Ewropea fil-bini ta' dawn il-frontieri ta' dawn il-ħitan. it-tieni mistoqsija, l-Unjoni Ewropea x'tistenna mill-Marok bħala skambju? Tista' tgħidilna xi ftit iktar dwar dan? Hemm xi negozjazzjonijiet għaddejjin, hemm xi taħdidiet? Il-Marok ser jipprovdi fil-fatt. Mhux qed jiġri fil-Marok in-nies qed jingħalqu ġol kampijiet, x'qed jiġri? Mistoqsija tal-aħħar tista tassigurana li dak li għadek kif għattilna jasal għanna bil-miktub ukoll sabiex ikollna rekord? Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Sporek, grazzi ħafna, Sur President, jien għandi mistoqsija dwar il-protezzjoni ta' drittijiet umani fejn jitlu kol finanzjamenti tal-Unjoni Ewropeja fl-2018 l-Assoċjazzjoni Umanitarja tal-Marok rat li kien hemm ħafna regolitajiet kontra l-immigranti kontra 79% ta' dawk li kienu fil-kampijiet fil-Marok kienem eh, zammew dawn l-immigranti mingħajr ma verifikaw l-identità tagħhom, dawn ġew eh, kważi arrestati dejjom marbuta, ittieħdu f'żoni remoti f'xi każijiet kellhom jirbxu għal diversi kilometri qabel ma jaslu għal ċentru urban l-imparti ta' din politika marakkina hija appoġġjata mill-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea. L-awtoritajiet marokkini qegħdin jirrispettaw id-drittijiet umani. Grazzi. Grazzi ħafna, hemm xi kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu ma jidhirx li huwa l-każ. Nixtieq nitkellem jiena fil-fatt il-mistoqsijiet indirizzati mis-Sinjura Ernst lill-Kummissjoni Ewropea huma verament relevanti. Il-membri tal-Kumitat Libe jisħoqlhom risposta jkun interessanti u wut li għalina il nkunu nafu kif flusna qed jintefqu nixtieq ngħid ukoll illi bħal kooperazzjoni tagħna mat Turkija fil-Balkani il-kooperazzjoni mal-Marokija eh, importanti ħafna għal eh, kontroll tal immigrazzjoni Sabiex eh, nekontrollaw il-flus ta' migranti mill-Afrika l-Europa, naħseb illi irridu kol niftakru fl-isforzi da' dan il-pajis fl-2017 il-Marokku waqqaf 74.000 tentattiv taqsim mill marokk għal Spanja. U bekk eh, naqsu b-60% l-flus tal-immigrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropeja. Il-Marokku kol salva madwar 16.500 persuna fuq il-bahar. il marokk jiprovdi appoċattiv sabiex nikkontrollaw l-immigrazzjoni huwa importanti li nkunu nafu illi ir-riammissjoni tal-persuni artificiali ġiġi forzati għax dan naqqas għal tnaqqis fil-pressjoni migratorja huwa importanti wkoll. Illi ir-ritorn effettiv ikun priorità dawk iġifiri li ma jiġux aċċettati bħala persuna qed ifittxu azil Għanna nużaw il-viża bħala inċentiv dan u essenzjali, però dawn l-inċentivi għandhom ikunu kondizjonali għal l-impenn eh, fejn jitlu rja missjonijiet u ritorni hemm bżonn ta' reviżjonijiet perjodiċi ta' din il-kooperazzjoni sabiex ninkludu inċentivi ġodda jew inkella Eh, eh, nużaw ukoll l-influenza anki fin-negattiv. Naddu l-Karmel Kummissjoni biex tirrispondi għal mistoqsijiet tal-kollegi. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli għal dawn il-mistoqsijiet importanti, permettu li natikom xifti ta' sfond fuq ir relazzjonijiet bejn il-Marok u l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-immigrazzjoni dawn imorru lura ħafna snin. Kien hemm subija ta' mobilità li ġiet iffirmata mal-Marok fl-2013 u dan huwa l-qafas tal-kooperazzjoni tagħna f'dan il-qasam. dan il-qafas riċentament ġie konfermat eh, eh, f'dikjarazzjoni konġunta f'Ġunju tas-sena l-oħra. Waqt laqgħat tal-Kunsill l-Unjoni Ewropea tappoġġa lil Marok fuq żewġ proġetti proġetti li tkellim dwarhom qabel u dawn huma parti minn dan il-qafas ta' sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok. Il-kooperazzjoni fil-qasam tal-immigrazzjoni tkopri diversi, diversi toroq, eżempju l-immigrazzjoni illegali, il-protezzjoni tal-immigranti ta fil-Marok, tiġġiret it-traffikar tal-bnidem u eh, twaqqaf mill milli jagħmlu vjaġġi perikolusi l-Antana finalment huwa li nsalvaw il-ħajjiet Għalhekk għandna dawn is-sobiet ma' pajjiżi terzi inkluż il-Marok fil-qafas tal-relazzjonijiet riċenti tagħna mal-Marok, numru ta' kwistjonijiet qed jiġu diskussi inkluż il-kwistjoni tal-riammissjoni u l-ritorn li semmejt Sur President. Din hija parti mid-diskussjoni flimkien mad-diskussjoni mal-faċilitazzjoni tal-viża. Dawn l-aspetti kollha l-immigrazzjoni irregolari, il-kontroll tal-frontieri, il-ġrida kontra traffikar tal-immigranti, tal-bnedmin, il-riammissjoni u l-integrazzjoni huma parti mill-laqsma li qed nadmu fuqhom. et natu kol support f'dawn l fil-qafas ta' kooperazzjoni tagħna. L-ebda finanzjament tal-Unjoni Ewropea ma jmur għal bini ta' frontieri fiżiċi ta' ħitan. Għal darba ngħid li l-Kummissjoni hija impenjata bisih illi toffri risposta eh, malajr għal din il- il-mistoqsija risposta bil-miktub is ma' pajjiżi terzi hija xi ħaġa li nilu bis-serjetà u narfu bisħieħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew li għandu jibqa' ikun informat u jirċievi risposta bil-miktub għal din il-mistoqsija. Grazzi ħafna. Thank you, Mrs. Zippel. Grazzi, l-Onorevoli Zippel. Grazzi ħafna dalli għaddejt li l-kelma, wasal ġifti tard, nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għal tweġibit tagħhom issa u naqbel binsejħ li l-immigrazzjoni u l-azil huma kwistjonijiet ħafna kbar ma nistgħux nindirizzawhom biss fuq livell ta' Unjoni Ewropea, ħafna pajjiżi jridu jindirizzaw dawn eh, il-fenomeni. il fenomeni ħafna minnhom jospitaw immigranti għalhekk il-kooperazzjoni hija importanti ħafna, però rrid insemmi wkoll illi rridu naraw x'tip ta' kooperazzjoni eh, tindika l-Unjoni Ewropea f'xi punti ma nistgħux naċċettaw illi l-unika raġuni għal kooperazzjoni fl-aħħar mill-aħħar hija illi nevitaw illi l-immigrazzjoni illegali tasal fl-Unjoni Ewropea da mhux biżżejjed iridu wkoll niżguraw illi dawk illi kellhom jaħarbu minn djarhom ikollhom prospettiva ġdida, opportunitajiet ġodda jekk irridu nevitaw l-immigrazzjoni legali, irridu wkoll nirrispondi kif nistgħu natu għażla legali għal dawk illi qed eh, jaħarbu minn djarhom bħalissa m'hemm l-ebda mod kif inti titħorb b'mod legali f'pajjiż ieħor jekk inti refuġġat jekk għandek jekk ikollok taħrab minn pajjiżek. Nixtieq nadi Eh, sinjal pozittiv għaliex dal-ħodu għal darboħra rappresentanti mill-komitajiet lokali għal inqas fil-Ġermanja ippreżentaw għal darboħra li huma lesti li jaċċettaw fil blit tagħhom refuġġati pereżempju minn Murja u dawn għandhom postijiet fejn jistgħu Eh, li jistaw joffru l-dawn eh, l-immigranti. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Sipil. Grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. Nixinat li Iva, ovvjament, il-Kommissjoni Ewropea temmen bisħieħ u taġixxi fuq il fat li toffri appoġġ u refugju lil dawk li qed jarbu minn persekuzzjoni minn gwerer. Dan huwa l-lan prinċipali xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea indirizzat fl-aħħar snin minħabba il-konflitti fil-viċinat tagħna. Nixtieq nifoka fuq punt illi il-membru onorevoli semmiet nixtieq ngħid illi hemm kważi żewġ miljun eh, Marokkin li huma residenti b'mod legali fl-Unjoni Ewropea. Pala parti misħubija l-Unjoni Ewropea tipprova tiżviluppa flimkien ma' stati membri proġetti mirati sabiex tippromovi skemi ta' eh, immigranti ta' impjiegi għall-immigranti fost l-oħrajn numru ta' proġetti piloti li qed jiġu eh, implementati flimkien mal-Marok dan huwa aspett tal-kooperazzjoni tagħna illi jaqa' taħt l-approċċ komprensiv. L-idea illi nibnu sħubijiet ta' benefiċċju għal kulħadd ma' pajjiżi terzi inkluż mal-Marok. Grazzi ħafna. Благодаря ви. Не виждам други желащи за изказване, така че преминаваме към... Grazie ħafna mux etnara l ħatik tal li jitkellem għalek nistaw naddu għal punt numru 4. Eżis kollegi. Għanna prezentazzjoni tal-rapport tal-missjoni Libe lejn Juliza li eh, seħet mit 29 sa 30 ta' Ottubru tal-2017 bħalma tafu sa mill-2016 meta saret l-aħħar missjoni fl-Aġenzija ġew introdotti diversi bidliet inkluż il-ġestjoni tas sistemi tal-IT fuq skala kbira tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm ukoll li tħul fis seħħ tal-leġiżlazzjoni riveduta tal-EU Liza. Hemm ukoll sistemi ġodda u dawk antiki ġew reveduti u aġġornati f'dan il-kuntest din iżjara kienet opportunità tajba sabiex ikollna ħarsa ġenerali tal-implementazzjoni tal-mandat rivedut u tal-programm ta' ħidma. Kif ukoll ikollna informazzjoni dwar sistemi differenti imexxija mill-Aġenzija żewġ membri tal-IBE ħadu sem f'dimissjoni, Sinjura Sabrina Pinjedoli u jiena. Nishtiq najt illi Sinjura Pinjedoli ma setax tattendi din illa għallek ser nati prezentazzjoni bat nad eh, il kelma l-membri li u jitkelmu. Nishtiq nitkellem dwar l-Aġenzija din twaqfet f'Ottubru tal-2011 b'regolament 1077. Li u liża tem fuq l-implementazzjoni tal anki fuq fu, eh, politika anki tal-affarijiet interni permezz ta' sistemi ta' IT. Kien hemm regolament ġdid tal-2018 2026 Il-missjoni lejn Juliza saret skont ir-regoli li jippermettu tliet membri li jżuru l-Aġenzija illi l-ħidma tagħha taqgħad taħt il-kompetenza tal-Kumitat skont sentejn. Apparti il-kwota normali ta' missjonijiet din kienet it-tielet żjara l-Aġenzija wara li bdiet topera fl-2012 U l-ewwel żjara wara l-espansjoni tal-mandat fl-2018, il-missjoni tiffoka u fukat fuq l-implementazzjoni tar-regolament rivedut tal-ħidma fuq il- fuq is-sis u l-vis. Eurodac ITS, ECRIS, u diskutejna wkoll sfidi futuri, iddiskutejna kol kwistjoni relatati relatati mal-program ta' manwali, il-prioritajiet strateġiċi, l-amministrazzjoni u l-budget tal-Aġenzija. Fit-tieni ġurnata ta' żjara tagħna ġejna introdotti wkoll għall-sistemi tal-IT fuq skala kbira li huma imexxija mill-Aġenzija u mexja wkoll mill awtoritajiet Estonja Zorna Sirena u s-sistemi kollha illi qed jintużaw u wkoll l-ajruport ta' Tallinn sabiex naraw il-funzjonament ta' sis tnejn u vis ukoll fuq il-frontiera rajna wkoll is-sistema nazzjonali għatħul il-ħruġ fil-Estonja u din qed taħdem. Nistgħu nikkonkludu illi s-sistemi kollha ta' formazzjoni huma mexxija tajjeb l-introduzzjoni wkoll ta' sistemi ġodda qed timxi l qoddim u l-Aġenzija kellha u kol sabiex tassigura l affiċenza tas sistemi għalhekk nistgħu ngħidu illi qed iżżomm standards professjonali għolja qed timplementa l qafas regolatorju u żgur li nistgħu li, għanna għandna nenfasizzaw l-importanza strateġika ta' sistemi tal-IT fuq skala kbira imexxija minn ju liża f'dan il-qasam nixtiequ nilqgħu l-importanza dejjem tikber tal-Aġenzija minħabba il-reputazzjoni tagħha tajba fl-aħħar snin. Għanna wkoll nitkellmu dwar il-ħafna proġetti futuri li huma ta' interess għall-Aġenzija, però żieda ta' kompiti għall-Aġenzija għandhom e, imorru jitfit ma' inkriż fir riżorsi finanzjarji u umani. Finalment nixtieq nilqa l-appoġġ lejn l-Aġenzija min-naħa tal-Gvern tal-Estonja u nixtieq ukoll nitolbu għal kontinwazzjoni ta' dan l-appoġġ. U issa ser ngħaddi l-kelma lill kollegi li jixtuq jitkellmu fuq dal-punt. Waqt nara l ħat li jixtieq jitkellem. Signora Keller. Grazzi ħafna, President. Nixtieq infakkar biss il-Kumitat Libe għamlet missjoni fuq is-sit operazzjonali li għandu id-dejta f'Strasburgu, ġifiri għalġema id-dieħla. Fil-qafas ta' delegazzjoni u naħseb li il-viżjoni tal-uffiċċji jew is-sede prinċipali ta' EU Liza u il-vizjoni tal-istrument tekniku jippermettuna li konna stampa korenti tal-proġetti importanti tal-iżvilupp ta' din l-istruttura fil-qafas ta' databases differenti li fuqhom tkellimtint eh, su President iċifieri għas-servizz tagħna min-naħa tal-EU Liza għal dawk li marflussi flussi fuq il-frontieri. Grazzi. Благодаря ви. Не виждам други изказвания. Grazzi. Għan xaħat jor li jishtiq jitkellem. Okay. xti eh, napravim prekisvane прекъсване 10 часа, kogatu xti започне следващата точка. Благодаря ви. Mela, nistaw u għal pauza sal-10. Fl-10 nistaw nibdew niddiskutu l-punt li jimis. Grazzi. Okay, let's start. Sewa wist, għen ibdew. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Езис колеги, il-punt li jmess fuq l-agenda Is-sitwazzjoni attwali ta' twaqif ta' l-IPPO l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew nilqa' hawnhekk lil ko-President is-Sinjura Holmeyer f'din is-seduta konġunta. L-istabilment tal-IPPO huwa bbażata fuq Il-regolamentazzjoni wieħed disa tlieta disa żbarra 2017. Kif ukoll artiklu 86 ta' TFEU u huwa responsabbli għal dak li insibu fuq il-ġlieda kontra l-frodi lejn interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea permezz tal-liġi kriminali trasposti fil-liġi nazzjonali mill-istrument 1371 tal-2017, strument illi jara partiċipazzjoni ta' 22 stat Naddi il-mikrofonu wissa l-Sinjura Kavxi. Good morning, thank you Mr. Chairman. Grazzi, Sir President, l-adwa tajba. Grazzi ta' din l-opportunità li nattendi l-laqa. Novembru meta bdejt bil-ħidma tiegħi, l-ewwel kwistjoni kienet x'riżorsi għandna u x'riżorsi neħtieġu biex li PPO nibdew inmexxuh mill-2020 sa sejt lill-istati membri biex jipprovdu data li tippermettilna nistimaw il-xogħol Għall-ewwel sena tal-PPO ser ikun iż-żewġ parametri x'niddefinixxu kienu in-numru ta' prosekuturi delegati li jkun qed jipparteċipaw fl-istati membri parteċipanti u in-numru ta' personal fl-uffiċċji li ħajkunu qegħdin jaħdmu mill-Lussemburgu id-deċiżjoni fuq il-budget miex waħda ta' eżerċizzju tekniku għall esperti tekniċi il-Parlament sejjer jieħu deċiżjoni politika. Mhux se diskutu biss fuq budget iżda anki u forsi b'importanza ola fuq il-prinċipju fundamentali li taħtom ħajaħdem l-IPPO. Ippermettu li nispjega għala. Għabbażi tal-informazzjoni li stajt niksab sal-ħar tistan radietu fid-dawl tal-iskadenzi tal-proċeduri budgetari kelli noħroġ bistima ta' tiġijiet tal-PPO fil 2020 u Il-kontatijajt il-Kommissjoni b'messaġġ anki jekk informazzjoni kruċjali tal-low ta' każijiet kuna dani issa minn xi stati membri xorta neħtieġu nmexxu. Jekk ħanibdew fl-2020 il-budget għal din is-sena jeħtieġ jerġa' jinfetaħ bżieda importanti u l-budget tal-2021 irranġat. Fi frar ħankun qed niltaqa' mal-Kumissar fejn diġà kelli kontatt fi spirtu kordjali u ta' kollaborazzjoni fl-imkien mal-Kummissarju Hahn li ħankun jasnet għamja għal għal darba. ħaġa waħda hija ċara li stima preliminari tiegħi tagħmel il-qafas finanzjarju preliminari illi ħajġi adottat fih li PPO assolut. L-assunzjoni inizjali kienet li l-PPO jibda jaħdem bir-riżorsi tal-2020 u sal-2023 jilħaq implementazzjoni sħiħa emmek li PPO ikun jista il l-elf investigazzjoni. Din l-assunzjoni ma jirrajna kem kienet ħażina. Fuq kwistjoni ta' prinċipju li PPO ma jistax jopera bħala aġenzija regolatorja jibda mill-bidu u bil-mod il-mod iżid il-livell tat attività l-PPO u uffiċu ta' prosekuzzjoni. Jeħtieġ rispetta l-prinċipju ta' legalità, l-liġi proċedurali tal-Stati membri partecipanti u drittijiet fundamentali ta' dawk involuti fil-proċedimenti kriminali. It-tieni net li PPO jeħtieġ tejjeb il-livell ta' protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Lan huwa li nilħu livell konsistenti ta' attività ta' prosekuzzjoni u investigazzjoni fl-istati membri kollha. Li konferma illi attwalment hemm diskrepanzi importanti. It-tielet net l-introduzzjoni tal-EPPO fil-sistemi ġudizzjarji nazzjonali ma tistax tippermetti għal tnaqqis ta' livell ta' protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Fil-prattika dan ifisser illi fl-ewwel sena tal-attività li PPO teħtieġ tkun tista' tiftaħ sal-inqas 2000 każ ġdid li PPO se jinvestiga jipprosekwixxi il-komplement lil servizzi ta' prosekuzzjoni nazzjonali. Apparti dan, sa mill-ewwel jum tal-attività tagħha li PPO jeħtieġ jitratta backlog ta' każijiet li għawtot kompetenza tagħha. L-istima tiegħi i li l-persekuturi delegati ħajkollhom iduru tal-inqas 3000 każ jiddeċiedu li ma każijiet iżommu u li ma l lura l sistemi ta' prosekuzzjoni nazzjonali taħt il-sistema mfassla mir regolamentazzjoni tal-IPPO irridu niżguraw illi l-PPO se jkompli jizviluppa sabiex permezz ta' valur miżjut jilħaq l-anijiet illi għal-jom inħoloq. Membri onorevoli, ma nistawx nilħu dan kollu b 22 prosekutur u 29 persona, membru tal-personal f'uffiċċju ċentrali bħalma huwa pjanat attwalment. Ipermettu li nkun iżjat ċara hawnhekk fir-rigward ta' numru ta' prosekuturi Ewropej delegati. Dan smajtu għal darba tnejn tlieta minn xi stati membri iżda anke mis-servizzi tal-Kummissjoni. Stranament. Ikun possibbli jekk mhux tant l-aħjar specialment fid dawl tal-limitazzjonijiet budgetari li definix il-kapacitajiet tal-IPPO għal bidu ta' operazzjonijiet ta' bazi tal-caseload attwali ta' kull stat membru parteċipanti. Jekk xi stat membri l-caseload ma jkunx jeħtieġ ħidma ta' prosekutur delegat sħiħ jekk naċċettaw ħidma għannix naċċettaw ħidma part-time minn prosekuturi. Jina ili prosekutura l-snin u snin, iżda minix konxja tal-eżistenza imkien fid-dinja ta' kwart ta' prosekutur. Kif jista prosekutur delegat part-time jaħdem fil-prattika? Fil-ħidma tal-kas ta' PF fil u kas nazzjonali wara nofsinar, taħdem fuq kas PIF tiqaf un bat għal kas nazzjonali. Miżuri urġenti minn ħajoħodom dawn il- waqt li jkun hemm attività oħra d-dejja, minn ħajkun qed jiffissar prioritajiet. U speċjalment dawk li set importanti, kif ħan garantixxu bekk l-indipendenza għalija s-sitwazzjoni ċara jekk irridu li ssir biċċa xogħol tajba, jekk irridu nuru il-valur miżjud tal-PPO, jekk irridu il-PPO serju, neħtieġu nibdew bil-prosekuturi Ewropej u tnejn għal kull stat membru illi huwa 100% konformi ma' regolament IPPO. F'Diċembru li għadda, jiena tlabtkom l-istess mistoqsijiet li staqsejt lill ministri tal-Ġustizzja fl-istess jum. Irridu IPPO biex ngħidu illi għandna IPPO jew irridu IPPO biex ikollna istituzzjoni effettiva. Jiena konxja tal-emendi riċentement imresqa fil-qafas tal-proċedura ta' kwittanza dawna jimxu bitċert fil-direzzjoni tajba. Nisriħ fuq l apost tal-Parlament għal IPPO indipendenti u effettiv. Tafu il-IPPO għandu tifsira importanti għal ċittadini Ewropej. Meta jaraw l-IPPO jaraw l-ewwel għodda l-ħarsien tal-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. Dejt nżur li satti membri parteċipanti u s'issa ċevejt appoġġ għal reviżjoni budgetarja serja. Hemm opinjoni komuni li li PPO ħajsaħħaħ il-ġida tagħna kontra l-kriminalità transkonfinali titjib fil-kooperazzjoni u żieda tal-fiduċja reċiproka għal pl-istati membri. Irrid li PPO jsir ċentru ta' eċċellenza għal konfiskata għast kriminali irrit anki li l-PPO isir attur importanti fil-ġlieda kontra l-frodi tal-vat transkonfinali. Forsi irajtu palma miltien l-istudju reċenti tal-istudju kiel għall-ekonomija Ewropea biex niprofaw nikwantifikaw il-frodi transkonfinali tal-vat fl-Unjoni Ewropea bejn 30 u 60 biljun euro kull sena. Naħseb ta' min jinvesti fl-PPO. Grazzi ħafna ta' attenzjoni ta'kom. Thank you, Ms. Kovici. Ms. Holmeyer, you have the floor. Grazzi, signora Kovici e signora Holmeyer. Grazzi ħafna. Lewanet. Ringrazzjament lilek. Għall-enerġija illi inti titħol biha għal ħidma tiegħek, dedikazzjoni li turi fidmietek. Inti qed tilħaq il-miljiet li fissa il-Parlament, l-istennija illi għanna minnek. Dana issa najdu għal-tul ta' żmien. Kritikajna il-konċett oriġinali ta' EPPO u t-tnaqis ta' rol ta' Eurojust. Hemm diġà problema ta' finanzjament tal-organizzazzjonijiet l-oħra. U issa ħajkun hemm it-tielet struttura li tirċivi inqas finanzjament. Il-loġika qatt ma fimta fil-Komitat li u fil-Komitat ta' Kontra Budgetarju niprovajna nitkellmu mal-Komissarju. Il-Komissarju Ottinger għalilna li jekk ikun meħtieġ għall PPO jista' jkun hemm budget ta' emendar biex insaħħu din il-pożizzjoni l-ammont li huwa ġenwinament meħtieġ huwa ferm ikbar minn dan. Najt li jien u bosta kollegi oħra ħakunu qegħdin niġġieldu għal finanzjament adegwat u sabiex ikonna personala rizorsi. Il-prosekuturi part-time mi soluzzjoni viabli fil-fatt għandek situazzjoni illi miex viabli, din jata problema kbira. Edin innaqsu dak li għanda fuq livell nazzjonali fil-verità hekk. U għatnaqis anke minn dak li din provaw nilqu ma' li PPO għaliex xiek persona tkun attiva terz jew kwart tal-ħin qed nitkellmu dwar satejn biex nagħlem fuq il-frodi tal-vatt. Kif tista' taħdem hekk? Mhix aċċettabbli s-sitwazzjoni. U dan qed iġu ngħidu biċ-ċar. Is-suġġeriment tiegħi hu illi ma tkunx aġenzija iżda istituzzjoni bħal istituzzjonijiet indipendenti oħra illi huma kopruti mill-budget. flok li tkun kopruta minn envelope ġenerali. Tajjeb li għedin t-provaw t tattaw il fodi tal-vat, dan jista' jisir anke bil-ħidma fuq dwana. Meta tara l-ammonti ta' flus mitlufa, Qed nitkellmu dwar ċifri astronomiċi meta tarom dawn imqabla mal-flus mitluba mill-budget hija sitwazzjoni ridikola. Fil-fatt kont qiegħda ngħid dawk it-tlieta erba' 5 miljun iżjed li qed nitolbu biex niksbu lura biljuni fi flus mitlufa. il flus għal l-investigazzjoni mhux xejn meta ma l-rkupru. Naħseb, Sinjura Koveċi, għandek alleat etern fina. Il-koordinaturi issa kif ħanaħdmu forsi nibdew bil-koordinaturi ta' libe kif kontu fil timxu? Monika. Grazzi, Monika. Issa nadi il-mikrofonu l-koordinaturi l-ewel talibe. u batta kompt. Nitlob illi l-interventi ma jkunux ta' iżjed minn żewġ minuti minħabba l-fatt li għanna lista twila ta' talbi tal-interventi. Nibdew minnu fih. Mela, grazzi sur President u ta' pjaċir illi naraw li l-ħidma tal-IPPO kważi operattiva jena ġej minn pajis l-Olanda fejn ma sħibniex inizjalment iżda kontenti li ħadna din id-deċiżjoni u s-saħranin Illi intom, illi inti għedha tmexxi dan l-uffiċċju għandek appoġġ wiesa l-ħidma tiegħek ta' PPO indipendenti u effettiv ma l-duċi PPO. Għall-isem irridu PPO illi tassew u ġenwinament iġib benefiċċju fil-prattika il-għaliex il-mod kif nof u l-flus u importanti biex nżommu il-fiduċja ta' ċittadini Ewropej jekk hemm frodi jekk hemm użu ħażin ta' finanzjamenti Ewropej neħtieġu nitrattaw dan rajnija fl-modi u illi eh, taħdem mill-lat nazzjonali biss mhux biżejjed. Mela, għandi żewġ punti hawnhekk x'namel. Meta tara sistema ta' ġestjoni ta' każijiet li tkun qiegħda tinbena billi nista' nifhem Eurojust ħajaġġorna s-sistema ta' ċessjoni tal-każijiet ma nafx hekk hemm x'kuntatt bej Eurojust u l-PPO biex dan nagħmluh b'mod li huwa ta' benefiċċju għat-tnejn. Forsi naħdmu flimkien u ma nafx in ġenerali kif taħsbu illi Eurojust u l-PPO jistaw jaħdmu. Kienu dibattitum mux ilu dwar is-sussidji agrikoli fejn kien hemm skandlu kbir. Il-Kummissjoni qalet il din xaġa li teħtieġ tara ġet investigazzjoni, m'hemm soluzzjoni jew kompetenza Ewropea. Jinqalu li l-soluzzjoni qiegħda fl-PPO Intom kif se taġixxu fuq dawn il kondizjonijiet fejn tara frodi jew użu ħażin ta' sussidji agrikoli, pereżempju, f'xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea xirwol tara għall PPO f'dawn il-każijiet. Grazzi u auguri. Thank you. Mrs. Zippel, you have the floor. Grazzi ħafna, Signora Zippel, jek joġbo, grazzi ħafna. U grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tiegħek u naqbel miegħek mija illi din il-ġillida kontra każijiet ta' frodi importanti ħafna ċittadini tagħna fl-Unjoni Ewropea għal żewġ raġunijiet. L-ewwel illi qegħdin nitkellmu fuq ovvjament il-flus tal-kontribwenti u maħabba il-fiduċja fl-awtoritajiet u atturi oħra jekk aħna maħniex eh, eh niġġildu għalihom. Għaliex imbagħad eh, ċittadini tagħna għandhom bżonn iżommu mar-regoli u għalhekk il-ħidma tagħkom importanti ħafna Ma nafx jekk tistax eh, tirrispondini issa meta titkellem per eżempju fuq il-prosekuturi part-time, eh, id-doq li naqra stramba l-ħaġa ridikola, tista' tajt eh, xi ħaġa fuq ir-raġunijiet li ċerti stati membri ma jishtiqux illi jidħlu bil-qawwa fil-investigazzjonijiet jew forsi huwa minnu illi f'ħafna mill-pajjiżi tagħna is-sistemi diġà mhumiex tajbin biżejjed, mhux mamrin biżejjed biex hekk diġà għandna żewġ prosekuturi inqas problema. U hemm xi raġunijiet ċari mill-Istati Membri għaliex qed jitkellmu fuq prosekuturi part-time u ovvjament da ma jistax jiġi eżentat għax ma jaħdimx so. Jena mbagħad għandi eh, mistoqsija fuq in-numru ta' investigazzjonijiet anki jekk ma ndubitax minn ċifri u l-każijiet ta' korruzzjoni u użu ħażin li diġà smajna minn l-Olaf tista' tispjega xi ftit il-bażi il-punt ta' tluq tiegħek biex tispjega li għandna ferm iktar każijiet minn dak li ġie antiċipat fil-bidu. Grazzi. Thank you. Grazzi lilek. Il-Signora Intveld. Iva, grazzi President u grazzi Signora Prosekutur tal-li edha għawnek mana nishtiq nirringrazzjak u koll għall-onestà tijak. Ija importanti ħafna illi f'dan l-istadju daqshekk kmini illi nkunu ċari fuq dak illi għanna bżon u dak illi qed jiġru eżis kollegi qed naraw nek eh, naqra ta' pattern qegħdin naraw anki b'Frontex. L-istati membri illi jgħidu li għandhom bżonn il-Frontex u mbagħad il-kapaċità tagħhom u mbagħad ovvjament ma jagħmlux dak li wedu. U għalhekk anke fil-każ ta' Lepo forsi jina ċinika imma hemm stati membri li jixtiequ li tfalli Lepo l-PPO. U għalhekk naħseb dan kien ta' tħassib għalina mill-bidunet illi l-istat membri mhux se jagħtu appoġġ suffiċenti u nsaqsu jekk il-Kommissjoni qed tagħmilx bizzejed biex tappoġġakom għax u mandom bżonn jagħmlu eh, proposti tal-budget u jiġġieldu għalikom. Jiena nkun interessat nkun naf anzi kont interesat nkun nafx għalet il-Sinjura Holmaja li poġġi tixtieq poġġi lepo f'parti oħra tal-budget u jiena naħseb u ma nistax niġġudika ċifri tiegħek ovvjament imma qegħdin nitkellmu fuq eluf ta' każijiet, ħafna każijiet fil ferma tiegħek din il-problema ta' kapaċità jekk mhix solvuta ma malajr se jiġri il daw il-każijiet. Umbat mistoqsija oħra għalina Eh, xleva għanna biex l-istati membri jistaw jitċaqalqu għax nistaw nsaqsuhom ehm, mod bonarju derba darbtejn u bat it tile derba jekk ma joħorġux bir-riżultati forsi għandna bżonn inkunu iktar qawwijin ikollna strajk għal budget ma nafx għandhom l-interessi tagħhom jixtiequ l-flus eh, ħafna minnhom kuntenti ħafna li jużaw daw il-sistemi eh, reġim totalitarji illi jixtiequ l-fondi tal-Unjoni Ewropea biex eh, jappoġġaw il-gvernijiet tagħhom u għalhekk għandna bżonn naġlu biex nibdow u nibdow tajjeb għax les fallu. Grazzi ħafna sal-ħodor. Thank you, Chair. I may speak on behalf of the Lib. Grazzi ħafna. Mela, tisem il-membri tal-Libe. Grazzi ħafna tal presentazzjoni tiegħek kull ma nista' ngħid huwa illi l-istat ta' dritt għandna bżonn insaħħuh għaxek li mhux se tkun ħaġa sensata ma sax ikonna s-sigurtà jew konformità bisħiħ anki fuq il-frodi tat-taxxa ma għandna bżonn investigazzjoni kriminali immirata, effettiva, organizzata fejn kien hemm dawn ir-reati u għalhekk ma nistgħux naċċettaw illi l-uffiċċju tiegħek ma jkollix l-istaff li għandha bżonn jew l-finanzi li għandu bżonn l-uffiċċju tiegħek. Kif qalet Sofija Entevelt, għanna bżon nsibu mezzi effettivi biex nikonvinċu li l-istati membri u l-parlament kollu kommu biex nisguraw illi tistaw taqdu dan id-dmir tant importanti ta'kom. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazie. È Avi, mela, rajna kem din l-entità hija tal-avangwardja. Aħna nasbu illi huwa superflu illi nsaqsu mistoqsijiet mill-lat operazzjonali għax aħna naħsbu ehm, kif għadna u kol matul il-proċess twil illi mbagħad wassal għal ħolqien tal-IPPO illi mekanizmu bħal dan jfisser telf ta' sovranità addizzjonali għall istati membri għax ninvestu il-passekutur Ewropew drittijiet u setat li huma eh, b'saħħithom wisq u joħorġu mill-kompetenza ta' membri id-dritt penali u għalhekk aħna votajna kontra t twaqif tal-PPO. Pero nixtieq najt biex ma jkunx eh, nuqqas taftim maħniex kontra l-ġida tal-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea, anzi, il-kontrarju huwa minnu aħna nabson nkomplu nipersekutaw dawn ir-reat li u nħarsu l-interess tal-Unjoni ma dinja prerogattiva dejjem tal-Istati membri biss u tagħmel parti mis-sovranità tagħhom. U għalhekk hemm bżonn li jkunu l-awtoritajiet nazzjonali individwali f'kooperazzjoni mal-ġudikatura mal-iskambju skambju tal-informazzjoni ma entitajiet oħra li jġildu kontra l-korruzzjoni li huma eh, jġildu kontra dawn ir-reati għax dan ma jkunx f'konformità ma' sussidjarjetà u hemm bżonn risorsi kbar ħafna mill-budget Ewropew, um, risorsi pubbliċi li jistgħu jkunu mirati għal prioritajiet oħra skontna bħal pereżempju l-appoġġ għal prokuturi għal għad fost iż-żgħażagħ strutturi u qegħdin nitkellmu fuq tassib ukoll illi ilu li karatteristika ta' dawk il-pajjiżi illi jixtiequ jkunu barra mill-EPPO għax l-objezzjonijiet oħra tagħhom ovvjament iwassluna biex ikonna pożizzjoni kontrarja. Anki illum f'din is-sede diġà kien hemm eh, deru in-nuqqasijiet strutturali li se jkollhom konsekwenzi ovvjament fuq l-entità illi mhux se tkun tista' topera sew. Ħafna dan mekkanizmu jekk ikun effiċenti ħaj jiddependi minn kemm se nikkonvinċu li sati membri illi joħorġu bir-risorsi ekonomiċi u umani kif għattin stess. U għalhekk aħna xettiċi ħafna fuq kemm eh, din l-entità se tkun operazzjonali. Grazzi. Thank you. Grazzi. Is-sur Bokoċini għandek il-kelma. Eh, l-odwa tajba nixtieq nirringrazzja lill-prosekutur eh, kap eh, Kovesi li maħna hawnhekk magħna llum nirringrazzja bil-fatt kelmet mod sempliċi b'sinċerità li ma tantx nintaqgħu magħha fl-istituzzjonijiet Ewropej. Mhuwiex misteru l-grupp tiegħi wera li żamlura ħafna fuq it-twaqif ta' istruzzjoni ġdida tal-IPPO. U semmejna lura għax aħna tassew għanna l-qabna l-prinċipju ta' sussidjarità. Minn banda l-oħra, billi ir-regolament tal ippo issa hija realtà u qed tiġi kostitwita trid twaqqaf iġifieri twaqqaf dan l-uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew ovvjament ma nistax nagħmel xejn ħlief nittama nawgura illi dan din l-istituzzjoni tkun effiċenti kemm jista' jkun. U għalhekk nawgura illi din l-entità jkollha l-istrumenti biex tkun topera som. Għax jekk le tkun kaxxa imbatla vojta mingħajr sinifikat. Għandi mistoqsija jekk nix sejra żball. Fl-2018 il-President Juncker kienet jawgura li jkun hemm tal-kompetenzi ta' din il-prokura. Anki għal dawk li marjati tat terrorizmu u għalhekk insaqsi fid-daw ta' diffikultajiet li għandek issa bħala biex tiddefendi l-budget tal l-Unjoni Ewropea il-fatt li taħseb li twessa id-dmirijiet tiegħek ma taħsibx li hija biss utopija li hemm bżonn forsi ngassawa. Thank you. Fu gwe. Si għal gwe. Tajb wis. Mela. U issa immorru għal koordinaturi kont. Grazzi ħafna Signora Prosekutura d-diskors sabiħ tiegħek. Kina nishtiq nifoka l-mistoqsija tiegħi fuq is-sitwazzjoni fl-istati membri anki għall-investigazzjoni tiegħek u neutralità tiegħek għax kull derba tinħoloq problema li f'bosta stati membri naraw il-programm bina kont fil-missjoni kont fl-Slovakkja u kien hemm ħafna mill-influenza tal-mafja għall-organizzazzjoni tal-istat u l-prosekuturi tista' tara bl-investigazzjoni tal-ġurnalista Jan Kuzak u tara ir-rabta li kien hemm mal servizz tal-intelligence, pulizija, prosekuturi, il-Prim Ministru Slovak, il-Ministri, ħaġa tal-iskantament. Kif se tagħti xhieda tan-newtralità tiegħek u kif se solvi il-problemi fl-istati membri li huma influenzati tant dawn l-investigazzjonijiet għax nafu illi l-Unjoni tiffinanza programmi twal ħafna u ma kienx hemm investigazzjoni b'suċċess għax ħadd ma xtaq jagħmel xejn għal snin twal. U wara li til tal dan il-ġurnalista bdew jinvestigaw. U għalhekk din hija mistoqsija importanti min-naħa tiegħi. Nixtieq inkun naf dak li tixtieq tagħmel biex issowwi din is-sitwazzjoni u kif se tkun tista' tiġestija mat-tim tiegħek. Thank you. Grazzi ħafna. Signora Cinici. Nishtiq nirringrazzjak, President. Grazzi, Signora Kovezi tal-li edawnek manu l umina nirringrazzjak u kol għax bluċidità kbira u b'trasparenza kbira rappresentajt dawk li huma il-bżonnijiet biex titwaqqaf u għaddejja l-PPO, il-risorsi eh, tal-staff per eżempju. Hemm bżonn li kollok appoċina niġi minn esperjenza personali tal-familja tiegħi u dik ġudizzjarja ta' pajjiżi l-Italja fejn il-kooperazzjoni kienet importanti ħafna fl-azzjoni ta' ġlida kontra l-kriminalità l-iktar kriminalità organizzata u lek jiena persważa illi l-IPPO se kollu rwol fondamentali fil-ġlida u koll kontra kriminalità organizzata transkonfinali illi ehm, qed narawa iktar u iktar eh, tħalli l-eruq tagħha fuq it-territorji tagħna u rajna r-reati u kod kellimna fuq każijiet ta' ħasil tal-flus, riċiklaġġ, ehm, eh, kriminalità organizzata, eccetera dejjem għad-dannu tal-Unjoni Ewropea u lek skont il-PPO għandu bżonn ikollu rwol fondamental f'dan il-proċess sinta għattu kellek raġun li hemm bżonn ta' risorsi, risorsi konkreti ta', ta nis u ta' mezzi ovvjament. Imma Meta naraw dawn l-attivitajiet illegali aħna nkunu nistgħu nirkopraw biss wieħed fil-mija tal- rikavat finanzjaru tal-organizzazzjonijiet kriminali permezz ta' dawn ir-reati, insaqsik jekk imorru għal strumenti leġislattivi illum dawn l-istrumenti huma biżejjed biex eh, tibdow tiġildu fuq livell Ewropew kontra l-kriminalità organizzata u l-ġida kontra dawn ir-reati nagħmel referenza mod partikolari fid-direttiva fuq l-użu tal-informazzjoni finanzjarja li aħna definejna wkoll fil-leġislatura ta' qabel Pereżempju nsaqsik jekk taħsibx jekk dan l-istrument leġislattiv u xtajjeb u biżejjed jew jekk hemm bżonn xi ħaġa iktar anki bħala strumenti leġislattivi. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi, Signora Tsugaru, għadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Presidentu, grazzi lill prosekutur tal-presentazzjoni tiegħek. Jiena fil fatt għandi żewġ mistaqsijiet L-ewwel għalik li hemm marbuta ma' iktar informazzjoni għandek iktar ċifri, iktar data. Is-sitwazzjoni pereżempju eżempju għal każ għal sistema tal-ġestjoni tal-każijiet x'għandek bżonn iċ ċifri. Hemm dipartimenti oħra fejn għandkom bżonn issaħħu l-operat tagħhom fejn għandek bżonn ta' iktar flus, iktar finanzjament, iktar nies għax naħseb din l-informazzjoni tgħinna il biex Eh, biex nkunu nafu l-mumar bżonni tal-istituzzjoni, bat it-tini mistaqsija l-Kommissjoni miex edha hemm ma naf li edha x'imkien hawnhekk fis-sala, il-Kommissjoni, rappreżentant tal-Kommissjoni, li mija l-iskadenza biex insolvu din is-sitwazzjoni u nitrattaw il baġit tal-PPO ma naħsibx li dan huwa suġġett għal dibattitu politiku addizzjonali ma nix għalfejn id-diskutu għaddin situazzjoni kritika u komplessa mos se jkunu nistaw noħorġu b'riżultati li konna situazzjoni li topera so jekk inkomplu eh, nilabu bit-serjetà ta' suġġett u ċifri, ċifri potenzjali, eccetera, u għalhekk hemm bżonn eh, kruċali li kunem hemm bidla radikali fil-budget insaqsi li mija l-iskadenza biex inkunu nafu eżatt daklu lu eh, dak li huwa neċessarju għal budget il-ġdid tal-IPPO. Meta għajdunna ġimgħat, per eżempju, numru ta' ġimgħat, se konna l-idea ċara ta' situazzjoni u meta se nibdew niddiskutu il-Kummissjoni f'kollaborazzjoni mal-Istat membri u mal-istituzzjonijiet biex insowwu dan il-budget. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Issa imiss l-Sinjura Von Kramen Taubbadel. Grazzi ħafna. Il-kredibilità tal-istituzzjonijiet Ewropej hija iddeterminata mill-funzjonament mill-operat tal-EPPO. Nafu illi ħafna pajjiżi iġġieldu kontra l-idea ta' l-PPO u r-rwol tiegħek ma stajna kena suċċess u kulħadd jaqbel li dan huwa suċċess kbir. U nafu li dawn l-istati membri qed jippruvaw li jiżguraw illi ma taħdimx din l-istruzzjoni kif fatt inta xed tibatu biss prosekuturi part-time U ovvjament din hija ħaġa ma nistgħux naċċettaw għal din ir-raġuni għalhekk huwa importanti li aħna bħala Parlament niġġieldu għal livelli ta' staff illi jkun adegwat u naqbel mal Monika Holmaja li din hija xi ħaġa li ma jiġ nagħmluha għal skaputu ta' Olaf u l-sezzjonijiet oħra li diġà qed jiġu hawnhekk u qed jilmentaw li mħabba f'Brexit u iż-żidiet fil-reati eh, kriminali fejn nafu li se jkollhom bżonn ta' iktar membri tal-istaff tagħhom, għandhom bżonn ta' iktar nies u nafu 45 eh, pożizzjonijiet biss qiegħda fl-PPO u għalhekk aħna din ngħidu li hemm bżonn żieda. Ma nistgħux ikollha medja biss u dan għaskapitu ta' organizzazzjoni diġà jeżistu. Int kontettajt illi Kont titkellem fuq 13-15 bilju, ma dan ifisser li Brexit 30 60 bilju. u mħabba l-Brexit ma nafx x'żieda eh, qed tantiċipa. Qegħdin nitkellmu fuq l-abbuż ta' ta' sussidji ta' finanzjament agrikolu mill-fondi strutturali u hawnhekk insaqsu f'xi jekk xi pajjiżi mhumiex qed jirrispettaw il-wedit tagħhom għandu xaqsam mal interessi finanzjari tagħhom speċjalment fl-agrikoltura u fondi strutturali dan din ikun raġuni għaliex aħna bħala parlament għandna bżonn nżommu iktar sot. U għalhekk li mija leva tagħna x'nistgħu nagħmlu dawn il-pajjiżi kif se nġalluhom jinbidlu kwistjoni tal baġiti U forsi illi nżommu dura minn dawn is-sussidji. Naħseb illi il-prosekuturi pattar miex it-tweġiba, ma tistax tkun it-tweġiba. Għanna bżon li konna staff, numru ta' staff adegwatu kif fattint fil-bidu tal-ħidma tijak. Għalek ma nafux il-futur kif se jkun, se niprovaw nizguraw illi ikolkom suċċess u hemm bżonn niskuraw ruħna li sa titrattaw dawn il-każijiet kollha li ġejjin quddiem il-mejda tiegħek. Ekere, gwe. Kallima għal ID CR, gwe, ma jidirx li hawn. Tajjeb, mela issa nad il-kelma lura l-Sinjura Kovici sabiex tirrispondi għall-ewwel round ta' mistoqsijiet minn naħa tal-koordinaturi. L-ewwel ned grazzi ħafna għal l-appoġġ sħiħsa biex inwaqfu l PPO u grazzi wkoll għal klim ta' inkoraġġament tagħkom. Ser nipprova nirrispondi għal mistoqsijiet tagħkom fil-qosor. Jekk fim tajjeb l-ewwel mistoqsija kienet relatata mal-kooperazzjoni tagħna ma' Eurojust nista' ninformakom li għandna diġà qegħdin f'kuntatt mal-President ta' Eurojust diġalt għajna xi drabi u aħna ser nibdew ninnegozjaw l-arranġament ta' ħidma fid-dettall. Ser nindirizzaw il-parti teknika fl-ewwel parti għaliex il-ħidma kollha trid tiġi approvata mill-kulleġġ bħalma tafu bħalissa m'għandniex il-kulleġġ tal-prosekuturi Ewropej, il-proċess twaqqaf palissa u għalhekk nispera li wara dawn il-prosekuturi jiġu maħtura ikonna l kulleċ u mbagħad napprovaw l-arranġament ta' ħidma. Nixtiequ naħdmu mal mill-qrib ma' Eurojust b'mod partikolari għax diġà għandhom esperjenza kbira fil-kooperazzjoni internazzjonali, però rridu naħdmu wkoll mill-qrib ma' Europol, Olaf u l-istituzzjonijiet u aġenziji u korpi oħra Ewropej ma nistax najdilkom id-dettalji għax mhux jien li nistabilijom il-kulleġġ huwa dak li jagħmel jaħdem fuq dan dwar kif aħna ser ninvestigaw il-fondi agrikoli aħna ser ninvestigaw bl-istess mod u nistgħu ngħidu illi wara li l-PPO jiġi stabilit aħna nistgħu nibdew l-investigazzjonijiet dwar eh, il-prosekurturi part-time bħalma palma għatina għatma rajt prosekuturi part-time fl-attività tijaj, pero il-risposta tijaja eh, faċli, jekk ikonna prosekuturi full-time nistaw niggarantixu l-indipendenza, l efficienza u r-responsabilità tagħhom. Jista' jkollna prioritajiet ċari ħafna u nistgħu naħdmu b'mod effiċjenti. Nispera illi fl-aħar tan-negozjati illi diġà bdejna mal-istati membri kollha, fl-aħar mill-aħar kulħadd jaqbel illi jkollna prosekuturi full-time fl-Ewropa għaliex importanti ħafna li nsolvu din il-kwistjoni. Dwar l-evalwazzjoni tal- pis tal kazi kemm kemm hemm każijiet jiena fl-evalwazzjoni tiegħi ikkonsidrajt kriterju importanti ħafna it-tweġibiet li li nirċievi mill-istati membri l-attat immal każijiet illi kull stat membru fetaħ fl-aħħar erba' snin. Jiena tlabt l-istatistika għal dawk il-każijiet li huma taħt il-ġurisdizzjoni tal-IPPO. Abbażi ta' tweġibiet li jiena jiena illi jiena irċevejt estimajt bot preliminari illi fl-ewwel sena li PPO ser jirċivi madwar 3000 każ u appożita din l-informazzjoni nista' ngħid illi ta' kull sena il-każijiet il-ġodda illi se jitlu fl-uffiċċju tal-prosekutur u se jkunu ta' madwar 2000 każ, iġifieri Iġi fl-ewwel ġurnata tal-IPPO ser nirċievu 3000 każ u fl-ewwel sena ser nirċievu 2000 każ jiena għadni ma ikkompletax din l-evalwazzjoni għaliex xi stati membri ma tbatux l-istatistika għadhom irridu jivverifikaw in-numru ta' każijiet bir-reqqa u jevalwaw jekk dawn il-każijiet u mhix taħt il-ġurisdizzjoni tagħna jew le. dwar se jiġri bil-każijiet jekk ma jiġux ma, ma jkunu solvuti problemi ta' personal u ta' finanzjamenti. Hemm riskju kbir li l-attività tagħna tkun imblokkata. Ser nagħtikom eżempju għattilkom illi qed nisoponu illi ser nibdew l-attività b'29 persuna fil-personal 22 prosecutor u 32 prosekutur delegat. Ser nibdew il-ħidma fl-Uffiċċju Ċentrali eh, fil-Lussemburgu. Hemm 25 persuna għall-HR għall-IT għax irridu kol noħolqu s-sistema tal-ġestjoni ta' każijiet Pero għal qassam operazzjonali hemm biss erba membri, erba membri tal-personal, għalhekk huwa diffiċli ħafna illi tirreġistra u tanalizza 3000 każ berba membri biss. Well, if I understood correct. Jekk fim tajjeb, Kien hemm ukoll mistoqsija dwar l-estensjoni tal-ġurisdizzjoni għal reati ta' terrorizmu. Għadu kmini wizza biex niddiskutu dwar dan il-punt. Palma diġa għad f'Diċembru fil-Komitat Libe, jekk li PPO jibda b'mod xira, naraw kif jaħdem, imma xertu għadda din mhix deċiżjoni tiegħi jekk għandix nagħmlu din l-estensjoni ta' ġurisdizzjoni, din hija responsabilità tal-leġislativ u mhux tal-IPPO li nġietu dwar dan. Mistoqsija mill-koordinaturi ta' kont kif ser eh, nassiguraw in-neutralità tagħna fl-investigazzjoni fl-Istati membri nibda billi najt li l-indipendenza tal-IPPO u l-prosekuturi tal-IPPO hija garantita mir-regolament. L-IPPO se jkun uffiċċju indipendenti u importanti illi nisu dan. It-tieni prova sabiex ngħidu hekk edha fir-regolament ukoll fl-organizzazzjoni tal-IPPO għandna kmamar permanenti formati minn tliet prosekuturi differenti minn tliet stati membri differenti l-indipendenza f'kull investigazzjoni ser tiġi garantita grazzi għal din l-organizzazzjoni. Għaliex hemm il il prosekuturi delegati fi stati membri un bat hemm mitlit eh, tlit prosekuturi fil fil-awla permanenti U irridu nistabilixu kol mal-kulleġ kriterji oġġettivi u kol għall-allokazzjoni tal-kazijiet. Jekk għandix bizzejiet strumenti sabiex nġildu dan it-tip ta' rejati, naħseb li bħalissa importanti li nassiguraw illi l-istrumenti kollha illi diġa qegħdin fis-seħ irridu jiġu implementati. irridu naħdmu dawn istrumenti kollha. Naħseb huwa kmini wiz biex ngħidu li għandna bżonn ta' strumenti oħra. Xorta din mhix il-ġurisdizzjoni tiegħi li ngħid jekk xi direttivi jew xi strumenti leġislattivi għandhom xi jinbidli jew le. Mistaqsija dwar għalfejn għanna bżon ta' aktar finanzjament u rizorsi palma għat jina finalizzajt evalwazzjoni preliminari kien diffiċli ħafna li xbħalissa mannix il-kulleġġ u minħabba l-iskadenza tal-budget kellna nibatu proposta jiena ressaqt din l-evalwazzjoni preliminari lill-Kummissjoni battitri lill-Kummissarji U bħalissa huwa x-xogħol tal-Kummissjoni li tagħmel proposta tal-budget u mbagħad wara huwa x-xogħol tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex jiddeċiedu. Id-dannu meħabba l-frodi tal-VAT. Aħna ħadna bħal eżempju l-istudju kiel analizzajna il-rapport bejn l-importazzjoni u esternazzjoni fil-kummerċ bilaterali tal-Unjoni Ewropea. Rajna kemm id-diskrepanza tista' tiġi spiegata bil-frodi tal-VAT u kien hemm bejn 30 u 60 biljun euro. Ma nafx kif Brexit ser jinfluwenza dan l-ammont, però nista' ngħid li f'dan l-istudju m'hemmx e, dawk is-suspettati tas-soltu hija kwistjoni għal l-istati membri kollha, hija problema ta' istati membri kollha. Naħseb illi irrispondejt il-mistoqsijiet kollha jekk tixtiequ tkunu tafu iktar e, tistgħu tistaqsuni. Grazzi ħafna. Naddu issa għattin round ta' mistoqsijiet hija lista twila. Għalhekk nistaqsi lill kollegi sabiex jelimitaw irwiħom għal minuta waħda biss jekk kienu possibbli. Imbagħad wara ngħaddu il-kelma lil rappresentanti tal-Kummissjoni Ewropea, Sinjura Jonċeva, grazzi tal-informazzjoni l-Prof Date, grazzi tad-determinazzjoni tiegħek illi tilħaq ir-riżultati ikun xikun il-budget palmat il-ħidma ta' Apple ser tiddependi sa' ċertu punt fuq il-kooperazzjoni mal awtoritajiet internazzjonali kif ser tassigura l-indipendenza reali tal-prosekutur delegat Ewropew. Kif ser tagħmel investigazzjoni indipendenti fil-każijiet? Meta hemm l-autoritajiet u l-uffiċjal involuti dwar il-kooperazzjoni mal-Europol. Kif taħseb li l-Europol tista' tappoġġak eh, fil-investigazzjonijiet futuri? Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kula Kusic. Grazzi ħafna. Sur President, Signora Covesi. Nixtieq ngħidlek illi minn barra frodi relatati mal-vat ħafna studji qalu illi qed nitilfu eċxiren eh, ta' biljuni ta' euro. Studji oħra qalu illi dawn il eċxiren ta' biljuni ta' euro qed eh, jintilfu fi xir publiku f'każijiet ta' korruzzjoni qed nitkellmu dwar mijiet ta' biljuni ta' euro ta' dannu li qed isir għal budget tal-Unjoni Ewropea u l-budget tal-istati membri. Din hija opportunità unika għandna l-aħjar persuna possibbla illi qed tmexxi l-IPPO. Inti għandek esperjenza kbira fi ġdra kontra korruzzjoni u ħasil ta' flus fil-pajjiż tiegħek, m'għandniex nitilfu din l-opportunità, irridu nassiguraw dawn il-fondi għal ammont żej ta' flus ser nirritornaw biljuni ta' euro għal budget tal-Unjoni Ewropea għanna nappoġġaw ku għanna nżommu dan kollu f'maħna. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Keller. Madam, eh, grazzi ħafna, Signora Prokuratur Ġenerali Ewropea. Nixtieq ngħidlek bħal kollegi tiegħek kemm nappoġġawk. Nappoġġawk bisħiħ fil-missjoni tiegħek ilna nistennu ċivil Ewropej kollha ilhom jistennew illi poġġu l-ġlida kontra każijiet ta' frodi u kull għamla ta' korruzzjoni fil-quċċata tal-priorità tagħhom. Rispett mela għalik u tal-karriera tiegħek, Sinjura. Jiena nirringrazzjak, Sinjura Holmaja, responsabbli għall budget għarrida tijak biex tati iktar mezzi inti għat xie uh, xiren ta' biljuni meta qablin ma' il-luf ta' biljuni li nistaw nirkoperaw f'dan l-aspett ta' ġustizzja grazzi ħafna tal-appoġġ tiegħek aħna napoġġaw il-pożizzjoni tiegħek, Sinjura Holmaja. Żewġ mistoqsijiet. Kooperazzjoni mal-Istati membri għandek xi stennijiet partikolari, xi xewqat partikolari um, ma' dik li għall-organizzazzjoni tiegħek imwafqa u tini mistoqsija għal dik li hija gvernanza fil-fasi ta' installazzjoni għal dik li hija l-implementazzjoni ta' mekkaniżmu hemm lok għal dialogu mal-Kummissjoni mal-Istati membri biex tiżgura ruħek il-nisib l ispazju tiegħek il-post tiegħek dejjem propri garanzja ta' indipendenza. Grazzi. Thank you. Mrs. Xi, you have the floor. Grazzi, l'onorevole Xi. Ski. Grazzi ħafna, Signora Prosekutu, grazzi tal-lina għatmana u grazzi għal-ħidma sfiqa li diġa għamil kemm fil-pozizjoni tijak ta' qabel kif ukoll eh, sammil l-istabiliment tal-PPO b'mod formali il-korruzzjoni u l-frodi għandhom ikunu prijorità konġunta u aħna f'dil kamra għandna nagħmlu kollu nistgħu sabiex nagħtuk il-mezzi meħtieġa u r rizorsi sabiex tagħmel il-ħidma tiegħek b'mod xieraq. Għandi żewġ mistoqsijiet l-ewwel nett taħseb li jkun possibbli li dawn il-figuri li semmejt li jsiru pubbliċi, speċjalment tista' tajt li pajjiżi ma tantx qed jipprovdu għajnuna E, bil-prosekuzzjoni li ma pajizi qed jasu kiżejjed każijiet, li ma pajizi qed isegwu l-każijiet tiegħek, naħseb importanti li l-pubbliku jkun jaf. It-tieni mistoqsija taħseb illi li PPO jista' jkollu rwol fil-mekanizmu ta' kondizjoni tal lista ta' dritti li qed jiġi e, e, negozjat issa li għandu xi qasam mal-budget li jmiss. Tista' wkoll timmaġina li jkun hemm espansjoni tal- pajjiżi li jeqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-IPPO fil-Ungerija kien hemm il-ġbir ta' 68,000 firma sabiex il-pajis ingħaqad mal-IPPO. Grazzi ħafna. Thank you. Mr. Sinechka. Thank you, Chair, um, and thank you, Madam Kovic. Il-numru ta' firem kien ta' 680,000. L-Onorevoli Simekċka. Grazzi ħafna jiena ninaqat mal-kollegi sabiex nirringrazzjak ta' determinazzjoni tiegħek għal ħidma tiegħek sabiex il-PPO jaħdem mod indipendenti u effiċenti. Għandi mistoqsija li tkompli ma' dik tal-kollegi tiegħi. X'kooperazzjoni se jkun hemm mal istati membri li mhux parti mill-PPO? Kif taħdem ma' dawk il-gvernijiet? huwa paradoss jew forsi mhux paradoss li dawk il-pajjiżi li ma jaħdmux mal-IPP jew ma fil-fatt dawk il-pajjiżi għandhom l-aktar problemi ta' korruzzjoni, ta' fondi, problemi bil-fondi. Għalhekk jagħmel sens li nitkellmu dwar kondizzjonalità fil-finanzjament tal-Unjoni Ewropea li għandu jkun hemm eh, li għandu jkun hemm kondizzjonalitajiet għal eh, bħal kooperazzjoni mal ppo Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jena nixtieq tolleranza zero kontra l-korruzzjoni, nixtieq illi jisparixxi dan il-fenomenu u l-PPO imson ikun wieħed effiċenti u indipendenti. Jiena qudiem il-Parlament Rumenu wkoll proponejt xi emendi biex hekk ikun hemm iktar fondi biex hekk ikonna din il-ħidma tant importanti. Mistoqsija, inti taħseb illi se wkoll twessa l-attivitajiet għal kontrabandu ta' persuni transkonfinali u id dan il-fenomenu għal kull pajjiż. Tista' ikollok rod ma' tkun eh, waħda effiċenti li jkollok iktar prosekuturi pereżempju f'ċerti reġuni biex hekk l-attività tkun effiċenti kemm jista' jkun. U t-tielet mistaqsija xsibt fuq xi mekkaniżmu biex tkun tista' tiġilet kontra l-preġudizzja għax teżisti problema kbira għal rekupru ta' dawn is-somom. U naħseb illi hemm bżonn nużaw dan il-finanzjament tal-agrikoltura, s-saħħa u mhux eh, nitfgħu nitfaw kollox mit-tiqalem il-barra. Grazzi. Thank you. Mr. Ronaj. Grazzi, Sur Ronaj.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 E, diffis u għajjek ikunem rabta ma l-istat ta' dritt. Kondizjoni tista' tkun illi ikunem involviment fil-ħidma tal-IPPO. Palma diġant qal il-korruzzjoni fl-Ungarija hija xi ħaġa ċentralizzata. Is-Sinjuri tal-Ungarija u maħbib tal-Prim Ministru. hemm fosthom ir-raġel ta' bintu. Hemm pajjiżi fejn il-korruzzjoni hija ċentralizzata u il-pajjiż għalhekk m'għandu l-ebda interess li jappoġġa jew jagħtajnuna lil PPO irridu jimblokkaw il-ħidma tal-PPO. Għanna rappresentanti sa minn DG Just, grazzi ħafna nista biss nirrepeti dak il-Kummissarju Renier għal xifti ta' ġranet jidlu. il komissjoni għat ħarsajn tiġi tal-PPO lan u li l-istituzzjoni tibda taħdem, tibda topera din is-sena. Also jetzt bin ich ehrlich, das ist mir zu wenig von Seiten der Kommission. Entschuldigung, das ist eine Provokation, was jiddispjaċina dan mhux biżejjed mill-Kummissjoni, dan mhux aċċettabbli. Jiena verament nista'na iktar mill-Kummissjoni minn barra stqarrija illi tajt illi ser tistudjaw is-sitwazzjoni, onestament dan mhux biżejjed. Ma tistgħux tiġu u tajdunna sentenza biss. Irridu stqarrija li ma taċċettawx prosekuturi part-time illi ser issiru tafu eżatt xem bżonn. Onestament, dan mhux biżejjed. Thank you. I understand I'm not specifically in charge of this file as a... Jekk joġobkom ifmu li jiena mhux responsabbli minn dan il file Hemm diskussjoni fuq livell politiku wkoll u jiena bħalissa sfortunatament ma nistax nagħtikom iktar indikazzjonijiet. Призовавам представителите на Европейската комисия, ако в момента не могат да отговорят, в най-кратки срокове да представят писмено информация по... Нещи nitlob lill kummissjoni Ewropea sabiex tipprovdilna mistoqsija bil-miktub fi żmien qasir jekk inti ma tistax tirrispondi għall mistoqsijiet tagħna issa. L-onorev, eh, anzi, Sinjura Koveċi, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tagħkom bħalma tqabbel l-indipendenza tal ippo u tal-Prosekuturi Ewropej u l- il-prosekuturi delegati Ewropej fir rispetta l-istituzzjoni toħra nazzjonali jew internazzjonali hija garantita mir-regolament. L-indipendenza se tkun assigurata wkoll mill-Kamra Permanenti u bħalma qabel f'dawn l-awliet permanenti se jkollna tliet prosekuturi differenti minn tliet pajjiżi differenti. Flimkien mal-kulleġġ jiena ċerta illi ser nidu deċiżjoni importanti dwar il- il-kriterji tal-vokazzjoni tal-każijiet u relokazzjoni tal-każijiet. Fen titħol il-Europol aħna diġà bdejna l-ewwel kuntatt u nispera li fil-bidu ta' Marzu immur flaja u niltaqa mal-president tal-Europol u ta' Eurojust u flimkien mat-tim zejr illi għandi bħalissa nibdew id-diskussjoni fuq livell tekniku. Però bħalma għad fl-aħħar mill-aħħar il-kulleġġ ser jiddeċiedi fuq kull dettal tal-kooperazzjoni tagħna. Jiena nixtieq li jkollna kooperazzjoni mill-qrib ma' dawn l-istituzzjonijiet u l-aġenziji, però fl-aħħar mill-aħħar il-kulleġġ għandu jiddeċiedi dwar kollox. Fejn jitlu l-istati membri? Jiena f'jannar bdejt il-konsultazzjoni mal istati membri illi qed jipparteċipaw fl-IPPO. Hemm 22 għadni ma żorġ l-istati membri kollha jina ipprovajt inżur eh, minn tnejn sa tlieta stati membri f'kull ġimma għandha ħafna aspettativi irrid nara kif il-direttiva PIF qed tiġi implementata li miżuri kull stat membru qed jieħu sabiex jagħmel trasposizzjoni tar-regolament tal-PPO u kif qed issir il-preparazzjoni fuq livell nazzjonali għall ppo u mbagħad in-numru tal-IDP sar li skont il- regolament għandi nistabilixi numru ta' IDPs f'kull stat membru skont din il-konsultazzjoni. Nispera li l-stati membri kollha jaqblu li sabiex nigarantixxu l-indipendenza, l-effiċenza, responsabilità tal-prosekuturi delegati Ewropej u għameħtix xie kollna biss um, IDPs full-time, għalhekk huwa importanti li jkollna l-istess standards f'kull stat membru u ma jkollniex differenzi f'kull punt, ġifiri kif ser jaħdem li PPO, il-numru u l-istatut tal-LDPs. dwar l-evaluazzjoni preliminari dwar kwistjonijiet li għandhom xasma ma' personal u budget, għanna bħalissa mannix il-kolleġ u għallek ikkonsultajt ma' grupp ta' esperti għana diskutejna l-evalwazzjoni għabbażi tal-proposta fil-grupp tal-esperti, l-esperti ġejjin minn kull stat membru li qed jipparteċipa fl-PPO. Parisa ma nistax ngħid illi hemm xi stati membri li ma tantx qed jaħdmu ma li PPO bħalissa ma nistax ngħid bord pubbliku n-numru ta' każijiet f'kull stat membru jew inkella n-numru tal-IDPs f'kull stat membru. Jew li stat membru jrid IDPs full-time jew le, għana din għaddejjin bil-negozjat, bil-konsultazzjonijiet u naħseb illi mhux ġust naħseb illi l-aħjar mod, l-aħjar ħaġa u li l-estu dawn il-konsultazzjonijiet, nikonkluduhom, la stampa ċara ta' kollox. U ma għas nista' nikkummenta dwar id-differenzi tan numru ta' każijiet fl-istati membri. Irċivejt xi statistika. Però nifhem ir-raġuni ta' wara dawn id-differenzi wara illi li PPO eh, jibda jaħdem, jibda jopera. L-irwol tal-PPO fil-mekanizmu l-ġdid tal-istat da dritt naħseb il-ġurisdizzjoni fuq il-rwol tal-PPO eh, hija ċara fil-regolament aħna rridu eh, Nivestigaw każijiet li jgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħna ma nistax nikkummenta dwar dan. Relazzjoni mal-stati membri li mhux qed jipparteċipaw kif diġà jiena bdejt il-konsultazzjoni mal-istati membri li qed jipparteċipaw wara li nlestu din il-konsultazzjoni jiena nixtieq ukoll b'dialogu kostruttiv ma' stati membri li mhux qed jipparteċipaw. Importanti li jkollna kuntat reali magħhom illi nistabbilixxu mod ta' kooperazzjoni magħhom ma' dawn il-pajjiżi. Dwar l-investigazzjonijiet f'dawn l-istati membri li mhux qed jipparteċipaw, naħseb li nistgħu nużaw l-istrumenti leġislattivi li għandna bħalissa. MEP Rumen resaq li mistoqsija bil-Rumen u għalhekk nixtieq li nirrispondi bil-Rumen. Crește traficul de persoane și extinderea competenței parchetului european pentru acest tip. Meta niġu għal traffikar tal-bnedmin u il-responsabilità eh, tal-PPO fil-qasam ta' dawn ir-rejati palmat għadu kmin iżejjed sabiex nestendu l-kompetenzi tagħna sabiex nitkellmu dwar estensjoni possibbli fl-arm l aħħar id-deċiżjoni trid tittieħed mill-kolleġislaturi. Meta niġu għan numru ta' prosekuturi għal kull stat membru, minn ġdid palma diġat, wara konsultazzjoni ma' l-istati membri għanna ser niddeċiedu dwar il-numru ta' IDPs f'kull stat membru ser nikkonsidraw kriterji oġġettivi u mhux statistika biss u n-numru ta' każijiet miftuħa, irridu wkoll nikkunsidraw elementi li huma speċifiċi għal kull sistema legali fl-istati membri. Barra minn hekk, nixtieq illi li PPO ikollha bħala leva approċċ unitarju eh, vis-a-vis dan il-fenomenu nistgħu jkollna skambju ta' informazzjoni iktar effiċenti, iktar eh, fost il-prosekuturi li parteċipaw fl-PPO u anki il-livell ta' rikupru ikun ovvjament ola. Grazie ħafna. Biex Grazie ħafna, Sinjura Kovici, għall-informazzjoni li tajtna. Sinjura Ksi, talbet għal-kelma, għandek minuta. Jiena xtaqt biss nikkommenta fuq il-kummenti preċedenti tal-Kummissjoni. Jiena naħseb li kun tajjeb li darbohra l-Kummissjoni tibatinna il-persuna illi hija responsabbli għal fajl li qed niddiskutu għax naħseb li tkun tajnuna kbira għal ħilma tagħna fil-Parlament. So, jetzt darf ich zunächst einmal Ihnen, Frau Kövis, ein herzliches Dankeschön aussprechen. Man merkt Ihren Worten. Nishti nirringrazzjak, Signora Koveshi, rajna kem et taħdem u qed taħdem ma' tim tiegħek sabiex li PPO jibda jopera anki f'dawn il kundizzjoni diffiċli. Aħna nixtiequ nappoġġawk u nixtieq nistaqsik mistoqsija, m'għandikx għalfejn tirrispondi, però naħseb ikun utli sabiex inkunu nafu kif tista' ssib iktar appoġġ ma rridux nikkontrollaw, kien rridu naraw fejn huma nuqqasijiet u fejn għandek bżonn aktar appoġġ, imbagħad inkunu nistgħu ngħaddu l-informazzjoni l kollegi u naraw kif iż-żewġ komitati verament jistgħu jappoġġawk. Għaliex għandna dawn iż-żewġ kumitati però hemm ukoll il-kumitat tal-budget li jistgħu wkoll jappoġġak. Aħna għandna l-ikbar rispett lejk u nisperaw li tkun tista' tilħaq l-anijiet kollha illi għandek. Nisperaw li nkunu nistgħu napoġġawk. L-Onorevli Von Kramanto Baden. Iva, grazzi. Fil-fatt, il-persuna li tista tagħti Iva għal budget ola tal-PPO il-kummissarju fil-fatt għadu ma weġibx, xaddu ma tax reazzjoni għal talbiet u naħseb issa wasal l-waqt illi ikun hemm impenn mill-lat finanzjarju lejn PPO. Zum Abschluss glaube ich äh, zunächst einmal der Kommissar. Iva, il-Kommissarju għat ma kellux opportunità iwieġeb biex nkunu għadna kollox Ejna naraw xiġri meta jitressaq il-dokument, naħseb għaddu kif tressa. Il-Komissarju Ossinger għamel xi jena raw iżomx ma dawn il wediet li għamel. Neħtieġu nikkonvinċu l-Kummissjoni li iva dan jeħtieġ isir. Nawgura l kull suċċess, Sinjura Kovesi. Mistoqsija illi eh, ma dekx fejt bieġa pissa għajdinna kif nistaw napoġġaw kħan interessat nkunu nafu x'attività hemm minħata tal-istati membri kemm ma lesti kooperaw ikun utli għalina illi niksbu dan it-feedback għaliex nafu mill-Kumitat Kontrol Kontroll Budgetarju li kien hemm rakkomandazzjonijiet għal Olaf kien hemm każijiet fejn investigazzjoni mhix meħtieġa, iżda nafu li kien hemm każijiet fejn investigazzjoni tku kienet meħtieġa mbagħad ma jkunx possibbli biex ehm, tista' soluzzjoni, ħana nixtieq nisimgħu x'għandkom xi tajdu jekk hemm investigazzjonijiet eh, li qed jiġu jsiru rridu naraw anke kif stati membri interaġixxu magħkom. Inħeġġixkom biex taħdmu b'mod kostruttiv. U nizguraw li bekk jintleħqu il-miri li fissajna u li kun hemm inqas kriminalità transkonfinali kontra l-interessi tal-Unjoni Ewropea. Nawguralkom kull suċċess. Grazzi tal-attendenza. Thank you, and um, I'm, I'm, I'm, uh, I think we're all very concerned. Iva, grazzi, naħseb il-kol kemm aħna mħazbin u frustrata li dan id-dibattitu jirrepeti ruħu. Forsi il-buro l-koordinaturi, iż-żewġ komitati jiltaqaw ras imbras u naraw x'istrumenti hemm. Nistgħu nżaqsu bl-edukazzjoni lil konsel l kummissjoni għaliex mhux qed iwieġbu mela jien nibdew nikkonsidraw mal-koordinaturi ta' żewġ komitati x'tip ta' saħħa nistgħu nużaw. Благодаря ви tazi тази изчерпателна Grazzi għal diskussjoni komprensiva li kellna Senjora Kovexi palma tista tara għandek arpoċċa sħiħ tagħna fil-ġejjieni. Jiġri xieġri fil ġejjini fil-ħidma tiegħek ħajkollok l-appoġġ tagħna. Grazzi mill-ġdejt għall informazzjoni li il-na. Bekk għalaqna ta' fuq dan il-punt.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 Mela morru għal punt li mis tal-aġenda tagħna tal-lum. Dan huwa ir-rapport il komissjoni fuq in-negozjati interistituzzjonali fuq il-proposta leġislattiva fuq il-Fond ta' Sigurta Interna għal dak li huwa l-MFF li miss. U għalhekk għandna lis-Sinjura Monika Holmaja li hija rapporter nadila l-kelma. Grazzi ħafna, Sinjora President. Eżis kollegi. fil verita Etnara xieħut mir kollegi hawnhekk fil sala Iżda wiex nirrapportaw m'għandniex il għalix progress ma sarx. Dan probabli l-għalix fil kunsill qed jgħidu illi aħna bħala Parlament ma rridux negozjaw iżda irrid niċċara illi Manniex mandat man presidenzi, minar mandat ma namlu xejn. minkejja il-trilogi tekniċi ma materializza xejn. Tekniċ trilogi tekniċi kellna għal punti preliminari IVA iżda mandat għan negozjar għajna mannix. L-ideja i illi meta l konsellu l-Komitat tal-Parlament jaqblu il-Kummissjoni tinvolvi ruħa, iżda ma kienx il-każ. Il-Kummissjoni tista' toħroġ b'idejat tagħha iżda ma tistax tissostitwixxi l-koleġislaturi għan negozjat kollu kemmu. Għandastant. Bħala parlament, rridu negozja f'konformità ma dak li votajna fuqu u mhux tagħmlu li rridu. Il-kultura tas servizzi segreti hija biċċa diffiċli għall-istati membri għall istat irridu naraw kif tista' ssir ħidma konġunta fil-ġida kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata nippruvaw nsibu xi tip ta' formulazzjoni li hija eżjed limitata fl-ambitu sabiex jirnexxinna nilħu. Ftejm nistaw forsi nsibu xi ħaġa utli iżda mandax m'għandix informazzjoni minnħat tal konsell It-tieni net daċidejna illi ridna nipprovdu sussidji għall aġenziji interni tal-Unjoni Ewropea fuq kwistjonijiet interni il-Komissjoni din ma soġobiex fil-waqt li l-Konsil lest jikonsidra. Jekk il-Komissjoni hija kontra dal-Parlament u l-Konsil favur ikollhom jaċċettaw. Issa dwar il-proġetti li jinvolvu stati terzi. Punt importanti imbagħad il-ġestjoni tal-kriżi. Kien hemm talba ċaqliq lejn il-diżastri naturali, iżda ma tistax tqabbel diżastru naturali ma' situazzjoni ta' terrorizmu, il-teddit ta' sigurtà jitlob minn nazzjonijiet kompletament differenti jaf ikollok ħtiġijiet vari u neħtieġu għalla stant finanzjament flessibli. il skriminalità fuq l-internet u s-sigurtà fuq l-internet Ressana xi mistoqsijiet lill-Kummissjoni waqt it-trilogu tekniku Iżda l-Kummissjoni ma tanġu kienet minn ta' qoddim minkejja l-opinjoni pozittiva. Għal dastant, il-kriminalità tal-internet għal ħarsien tal-popolazzjoni jeħtieġ flessibilta il-fondi ma ġewx b b'mod maġġel bħalma talab il-Parlament. Imbagħad kende il-problemi tal-natura orizzontali. Il-Kummissjoni xi minn daqqiet kolla approċċ iżjed orizzontali jiena minnaħa l-oħra naġixxi għabbażi tal-mandat mosilili minn din il-Kamra. Jekk ċertu settur qed jintalbu li ġu esklużi nin-negozja għabbażi ta' dan fuq dispożizzjoni orizzontali ma mxejniex biss il-qoddim. Fl-erba' trilogi orizzontali taħt presidenza finlandiża it-tlet rapporters u segretarjati kollha kienu preżenti ħana minna pass il qoddim fuq l-obbligu ta' trasparenza. Iżda onestament mhux qed nimxu wisq. Pass imħaffef nitlob il-kollegi nibqgħu għaddejjin bi trilogi tekniċi minn kelli mhux qed nimxu l qudiem fuq livell politiku. Neħtieġu nagħmlu koordinament ma' setturi l-oħra. strument tal-ġestjoni tal-frontieri u l-viżi. Forsi nistgħu nsaqsu bil-miktub lill kunsill Nixtieq konsultazzjoni mal-Presidenza. Ilex ma jagħmilx sens li nimxu biex li kiċlakki. naf li kollok trilogi fejn tibda bil pożizzjoni tal-parlament. Tana minniħ E, mal-Finlandja u mbagħad se jgħidulek ma konniex nafu għall-pożizzjoni tagħkom tippreżenta t-tieni punt u jerġa' jiġrilek l-istess. Qed niskantaw li din hija l-pożizzjoni tal-Parlament. U tkun diġà spjegajtilhom imma ma jgħidulek li ma jafu xejn u terġa' tgħaddi punt punta wara, eccetera, eccetera. Tal-mistħija. niprofa nikkontattja il-Presidenza tal-Kunsill biex nara huma x'jaħsbu il huwa l-aħjar mod ta' kif nimxu lex nqogħdu nirrepetu l-punt għal darba tnejn tlieta. U ma nimxu l-qoddim fuq xejn, tin ta' frustrazzjoni għal reporters, Il-Kommissjoni mhux disponibbli, il-Konsell mhux preparat u ninsabu f'diffikultà. Namel il-kuntatt mal-kollega Fajon hija fuq il-parti tal-frontieri forsi nistgħu inċaqalqu l presidenza sabiex tal-inqas ikun hemm mandat. Ringrazzja l-Shadows tal-paċenzja. tal paċenzja ma nista' nagħmel xejn dwar dan. Grazzi tal-li provajtu tagħmlu pass l qudiem fit trilogu tekniku. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u kontettajt eh, li ovvjament inti għandek l-esperjenza f'dawn l-affarijiet, speċjalment f'dan il-fajl interessanti, biex hekk il-kollegi jistgħu jagħmlu kummenti f'waqthom kummenti konkreti mill-perspettiva anka politika fuq dan il-fajl. Issa għal dawn li huma il shadow rapporteurs nandi il-kelma lis sur Romeo Franz. Umbat jekk m'hemmx shadow rapporteurs oħra imorru around round U sur, sur Kofod ukoll. Mela l-ewwel nibdew bis-sur Franz. Għadilek il-kelma. Vorsitzende, Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi. Skantajt, skantajt illi il biraħ fin negozjati għal raġunijiet tekniċi. Id-dispożizzjonijiet kontra ir-razzizmu tneħħew mill-korp tat-test u fil-premessi bil bżida ta' razzizmu fi soċjetajiet tagħna, naħseb illi neħtieġu naraw użu ta' kull qodda dispożizzjoni tagħna biex niġġieldu dan il-fenomenu. Fid-dawl ta' dak li qalet is-Sinjura Holmeyer u l-kummentja tal-ġimgħa li għaddiet naħseb li huwa essenzjali illi miżuri ta' dan it-tip jiġu implementati u illi ikun aħjar li kieku jkonna taħriġ pereżempju għal pulizija fil-Kroazja illi trattaw l-immigranti fuq il-frontiera. Naħseb tajb li konna formulazzjoni li tkun fit-test u mhux fil-premessi. Is-sur Koffert issa. Tak for formen u og øh, Grazie ħafna. Grazie l-rapport sejħu ma għal-ħidma taħħaf fuq rapport tastaw ħidma ċellenti. Bla bda dubju, is-sigurtà tal-Ewropej hija medda u għinna naraw għal dan l-aħħar snin kemm tara l-attakki fl-bliet Ewropej fejn it-terroristi iżlamiċi kkawżaw il-paniku. Jina għandi esperjenza qasira f'dan il-kumitat iżda jiena wkoll nista' ngħid li ma nistgħux u eh, bil unanimu za ma jfessirx li m'għandniex nilqu ftehim fuq inizjattivi tajba illi jimxu f'direzzjoni tajba. Dwar il-kwistjoni ta' pajjiżi terzi naqbel ma tħassib tal-Kunsill naħseb għandna waqfu it-tedid f'pajjiż terz għaliex minn hemmhekk ċej l-inkwiet. Għanna nikkastigaw lil dawk il-pajizi li għandhom attitudni problematika fir rigward tal-istat ta' dritt. Din m'għandix tintuża bħala għodda politika lejn stati membri tal-Unjoni Ewropea. Xin nirġu l-kontributi bejn l-2014 u l-2020 najta unek li nappoġġa rapport u il-font pajjiżi qiegħed jipparteċipa fl-istrument tal-frontieri esterni aħna naqgħu il-barra mill-kooperazzjoni iżda fl-ajruport ta' Copenhagen qegħdin jipparteċipaw fuq livell uħli ta' kontrolli fuq il-frontieri esterni irridu trattament ugwali għal rekwiżit tal-viżi. xinniġu għal dan il-qasam delegazzjoni tagħna tappoġġa l-ħidma u importanti għal koordinament intern jekk iridu niżguraw is-sigurtà taċ ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna sur Kofod. Ikta immorru għal-round li miss u nadi il-kelma li l-kellim li miss. Thank you, Chair. There has been a misunderstanding. I didn't want to ask for the floor. Thank you. Sur Breja ma kellix għal bżon insaqsi għal kelma, grazzi. Entendido? Mela kien hemm nuqqas taf dejjem. Sinjura Holmeja, anzi, dispeċini, ma rajtx persuna oħra tixtieq titkellem le lanqas. Le le mhux qed nara minn hawnhekk id tajt il-President, is-Sur Dressler. Thank you very much, sir. Um, establishment of the ISC Grazie ħafna, President Iva, waħda mill-prioritajiet tagħna tal ppf e u bħala rapporter għall-opinjoni ta' Libe fuq il-budget ta' 2021 jina s-namel l-alma tijaj biex nirreflettu l il pozizjoni tagħna fil-budget li miss. Aħna qegħdin ngħixu f'dinja dejjem tevolvi ruħa, it teddit terroristiku qed jiżdied kuljum u dan huwa minnu wkoll fil-qassam ta' ċibersigurtà ħasin tal-flus kif ukoll il-metodi sofistikati tal-kriminalità organizzata u għallek it-ħassib ta' sigurta kienu kol fi oċċata tal-agenda tagħna u priorità għal ċittadini Ewropej. Kull sena u fl-istess waqt aħna bħala politiċi eletti għandna bżonn niżguraw ruħna e dawn il-fondi kollha eh, ovvjament jikkonformaw mar-regola meta jkunu eh, parti minn nefqa u għal stand aħna nixtiequ nagħmlu progress sostanzjali ta' fuq l-ISF imma il-Kunsill sfortunatament attwalment huwa limitat u fl-istess waqt suġġerimenti kollha illi huma mirati għat naqis tal-fondi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw għalhekk nitħamaw illi l-Presidenza Kroata kollha mandat sħiħ għal negozjati ta' dan il-fond biex ikun hemm adozzjoni f'waqta ta' dawn il-fondi. Grazzi. Signora Almeyer. Grazzi ħafna, Signora Holmeja. Iva, grazzi ħafna, eżis kollegi. Fi trilogi tekniċi ma kienx hemm ebila ħari. Walek. dak li ġie diskuss fit trilogu tekniku mbagħad tiġi diskuss mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu bil-proposti. U għalhekk dan mhuwiex it-test tal-aħħar ħanajtek. Imma naħseb illi hemm proposta kif tkellimtu intkom u nixtieq inkun naf għaliex għax mhijiex ħaġa loġika u għalhekk aħna se niddiskutu dan il-punt. Jiena ma ħadx din id-deċiżjoni, ħadd minna ma ħad din id-deċiżjoni u fċerti mill-loqsma laqas biss kena diskussjonijiet ġifir il-progress huwa limitat huwa diffiċli ħafna hemm suġġerimenti mresqa iva jitlu fil-font iktar tard fuqhom imma grazzi ħafna mill-apport għall-appoġġ mis-Sur Dressler u l-appoġġ tal-kollega mid-Danimarka f'dawk loqsma fejn jattiva d-Danimarka bżonn niżguraw ruħna il-presidenza Kroata kolla mandat sħiħ għan negozjati għax xekle għal xejn għedin għedin eh, bil-qeda, kulħadd ġentili ħafna, imma ħadd ma jista' negozja għax m'għandniex mandat ta' negozjati. U ngħidilkom hija ħaġa frustranti ħafna miż-żewġ naħat għalhekk naħseb li huwa importanti li presidenza Kroata ikolla xi tip ta' mandat għandhom bżonn jiksbu b'xi mod jew ieħor, grazzi ħafna nkomplu bil-ħidma tagħna. Grazzi ħafna, mela najt illi biex nżid ma dak li għattint. Aħna smajna l-proposta konkreta tijak ma kienxem eh, oġezzjonijiet għanna bżon inkomplu mill-iktar rivelloli għax Iva għanna bżon l-istruħna biex ikunem implementazzjoni għax le se xejn. Segretarjat ovvjament ħa nota u se nipprovaw inwasslu dan il-messaġġ kif għattu int. Kelma b'kelma. Grazzi. Dicho lo cual, no tenemos. Issa ma nix iktar punti fuq l-aċenda tana u nerġaw nintaqaw il-12 ta' frar mid-9 sa' nofsija u mid 3 sa' 6 u nofs Brussel u fl-20 ta' frar u kol mid-9 sa' nofsija um, u mid 2 ma' mis-satejn sal-5 u nofs u speċajna il-qatana, sinjuri. Nirringrazzjakom.